La seduta è ripresa. Nistaw nerġaw nibdow naddu għal votazzjonijiet. L-ewwel hija r-rapport tal-Onorevoli Panzeri dwar il-qafas taftajin dwar l-Unjoni Ewropea l-Alġerija dwar il-prinċi ġenerali għal parteċipazzjoni tal-Alġerija fil-programmi tal-Unjoni. Il-votazzjoni hija votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit proset l onorevoli Panzeri. Naddu għal rapport Thomas dwar eh, is-sajt fil-libra internazzjonali l-stocks fil-libra fondi, emenda numru wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. Dan jgħaddi f'konformità mal-ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill. Naddu għal votazzjoni Corbett. Point of order tal-Onorevoli Ferreira. Mm. Grazzi ħafna President. Dan ir-rapport għandu mit emenda u jider illi għadu lura mill-li wieħed illi kiseb ċertu konsens u dan il-proċess